Der Präsident. Die am 2. Februar 2012 unterbrochene Sitzungsperiode Il-seduta li ġiet aġġornata fit-tieni ta' frar terġa' tibda jekk jogħġobkom ħudu poskom. Il-minuti ta' laqatana ta' frar fuq u il-test ġi u koll prezentat oġġezzjonijiet le mela il-minuti nistaw naddottawum. L-autoritajiet tar renju Unit informawni illi il-Sinjura Elizabeth Lynn sa mis-6 ta' frar 2012 se tiġi sostituta mis-sur fil-Benjen u għalhekk jiena nilqa lil kollega l ġdid tagħna jekk huwa preżenti hawnhekk. Infakkarkom li taħt artiklu 3 paragrafu 2 tal-regolament ta' proċedura sur Benjen hawnhekk qiegħed. Nilqawk sur Benjen u nilqawk għal dan il-Parlament Ewropew taħt artiklu 3 paragraf 2 ta' regoli ta' proċedura jina nfakkarkom illi kull membru u antitolat illi jieħu sem fil-laqa tal-parlament sakemm il-kredenzjali tiegħu ġew eżaminati u sakemm memx oġġezzjonijiet għal ħatra tiegħu. U li ma jkunx hemm attivitajiet illi ma jkunux eh, f'konformità ma l-attivitajt ta' tal-deputat. Is-Sur Kurt Lehner għarrafni li fi 17 ta' Marzu huwa se jirreżenja bħala membru tal-Parlament Ewropew ħadna ħadna nota ta' dan u ta' artiklu 4 tal-regoli ta' proċedura din il-pozizjoni issa hija vakanta taħt artiklu 7 tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-Deputat tal-Parlament dwar l-interessi finanzjarji u l-konflitti interess fid-9 ta' frar 2012 nominajt diversi membri għal komitat ta kon l-kodiċi ta' kondotta mela Sur Kazini, Signora Regner, Signora Vikstrom, Sur Hafnar, kif ukoll Sur Karim. Barra dan, Sur Mazalka, kif ukoll Sur Speroni ġew maħturin pala membri sostituti tal-Komitat dwar il-Kodiċ ta' Kondotta l-EPP, l-Soċjalisti, l-Aldel, Hodor u l gue kif ukoll non allinjati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 u dana skont artiklu 74 ta' regoli proċedura dawn iffirmawhom flimkien mal-membri tal-Konsil hemm diversi wkoll eh, elementi li ma jġux iffirmati ta' din leġislat din il-proċedura u bett nistgħu ngħaddu għall-aġenda. Issa, l-abbozz ta' l aġenda ġi adottat fil-konferenza tal-presidenza fil-laqa taħħa u dan ġim resqa. Is-sur swabeda talab għal eh, intervent, point of order, Iva mela titkellem wara. Tajjeb, mela. Mannix emendi għall-agenda tal-lum, tal-lum 2-13 ta' tfar, frar, issa, il-grupp tal-ħodor, kif ukoll il-grupp ta' Aljanza Hilsa u koll, li illi il-mistoqsija orali dwar fettabilità tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabilità issir wara id-dibattitu konġunta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok. Mxat eh, li xtiq jgħid dwar dan su kombendit? Le, Iva? Inti prezentajt dan il-punt korrettament hemm tliet rapporti agrikoli u hemm diskussjoni dwar dawn u dawn għandhom jitqisu flimkien. Grazzi ħafna il-grupp tal-ħodor jixtiequ illi dana jitqis wara il-punt dwar il-ftajim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marokk.